diskussjoni iktar wiesa dwar l-użu tal-Unjoni Ewropea, l-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea din il-kwistjoni ferm importanti. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, id-debattitu huwa magħluq u il-vot se jsir għada eh, u eh, il-Parlament se jerġa' jilta' għada fi disa mid-disa sa satejn u mit-tlieta sa disa ta' filaxija. L-agenda publikata u disponibli fuq sit elettroniku tal-Parlament Ewropew u il